tilħaqa iżda naħseb jista' jsir iżjed u meta tkun qed tuħol pass li jmiss forsi inti l-proċess tista' ttieħ palata. Eh, Tos